Fl-aħħar net delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euro Latin Amerikana l-Onorevoli Tadejus Ċimanski madux membru sħiħ. Imbagħad irċevejt mill-Kunsill il-pożizzjoni tiegħu dwar l-ewwel qari dwar id-direttiva u l-pożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea wkoll għaw tliet xhur ta' żmien biex il-Parlament Ewropew jiddeċiedi u għalhekk l-iskadenza tibda minn għada 3 ta' frar 2012. Il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar ir-regolament għal bidla tar-regolament 1290 tal-2005 u 1234 tal-2007 dwar id-distribuzzjoni tal-ikel għal persuni zvantagġati fl-Unjoni Ewropea. Issa ngħaddu għad dikjarazzjonijiet tal-vot